tat Turkija lejn id-demokrazija jiddispjaċini ngħid illi eh, mill-2016 xi pass li ttieħdu l qudiem treġgħu lura. Huwa għall benefiċċju ta' kulħadd tal-Unjoni Ewropea tan-NATO ta' NATO illi t turkija tibqa' qrib il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Għandna nikkundannaw il-ksurijiet tad drittijiet umani fit Turkija tal-Istat tad dritt, però d dialogu jrid jibqa' b'saħħtu ma' dan il-pajjiż importanti. Irridu wkoll dialogu mill-qrib fuq il-politika barranija, difiża, kwistjonijiet ta' sigurtà, terrorizmu u kwistjonijiet ta' ta' importanza strateġika u militari. Hekk kif it-Turkija parti mill-Alleanza Militari tan NATO fil-waqt illi Turkija hija l-ħames l-ikbar imsieħeb ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar sieħba ta' kummerċ għat Turkija importanti illi l-Kummissjoni tibda l ħidma preparatorja għal titjib tal-Unjoni Doganali u sabiex il-Kunsill jagħti l-mandat meħtieġ kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Sur Bostinaro għandek blue card. Taċċettaħħa? Iva. Kemm il-darba smajtek tajt li Turkija hija sieħba, imsieħba. Nixtieq spjegazzjoni ta' kif aħna niddefinixxu l-imsieħba tagħna it-Turkija qed tattakka stati membri tal-Unjoni Ewropea. Jekk it-Turkija tattakka lil Rumanija bħalma qed tattakka lil Greċja u lil Ċipru, ikollok l-istess reazzjoni? Ikollok l-istess reazzjoni jekk it-Turkija ma tirrikonoxxix il-pajizek bħala membru tal-Unjoni Ewropea tibqa tajt li t turkija hija msiba importanti u għandna nkomplu nagħmlu magħha mingħajr sanzjonijiet tagħmel dan. Aziz kollega, jiena tiħares lejn it-Turkija mhux bajnejn Rumeni biex inkun ċar hawnhekk qegħdin fil-Parlament Ewropej qed iħares lejn it-Turkija minn perspettiva Ewropea m'għandux jaqsam minn aħna qed inħarsu lejn it-Turkija b'mod ġeografiku, b'mod politiku, b'mod militari qed hemmhekk u l-Ewropa e, jaqblilla jkollha relazzjonijiet iktar b'saħħita mat Turkija. Ikollna ħafna iktar riski jekk ma jkollniex relazzjonijiet mat Turkija palmet jagħmel il-PPE meħabba aġenda politika jiena ma biex mal-opinjonijiet tiegħek. L-Onorevoli Belder għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Naf. Illi il-port maqful jiet maqful f'uffiċċju budget ta' 1.7 biljun u b'ħafna ħaddiema. Fir-rapport dwar it Turkija hemm miktub li l kummissjoni u l-Parlament għandhom jistudjaw mill-qrib u għandhom jitkellmu jirrapportaw dwar dan. Se jkollna rapport minn il-Kummissjoni dal-waqt. hemm attivitajiet illegali bħal spjunaġġ. Irridu naraw li l-minorità l-udija tiġi protetta hemm xejja li b'mod ċar huma kontra il lut antisemitiċi. L-Onorevoli Mariette għal żewġ minuti. Okay. L-Onorevoli Xake. Ejba, iva, qed jadem il-mikrofon, naf li rrit nafas il-buttuna, però l-buttuna ma ħadmitx. Minister, uh, Commissioner and colleague. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju, Ministru, kollegi. Id-dibattitu dwar il-progress tat Turkija għaz ħubija mal-Unjoni Ewropea qed isir dejjem iktar um, diffiċli issa huwa uh, rapport dwar ir-regress xejn ma jiġġustifika reazzjoni żejda illi qed tgħidet li Turkija hemm ħafna ħaddiema li tkaċċew mix-xogħol ġew arrestati hemm abbuż tal-poter, hemm limitazzjonijiet tal-libertajiet fuq l-internet, ehm, akkużi fabbrikati, il-prinċipji tal-qalba qegħdin f'dubju l-indipendenza tal-ġudikatura, separazzjoni tas setat, l-istat tad dritt, dan għandu impatt fuq l-oppożizzjoni, n-nisa, n-nisa LGBT, minoritajiet reliġjużi u minoritajiet oħra b'mod sproporzjonat. Kulħadd fit-Turkija kemm jekk fil-miftuħ jew qalba ta' qalbhom jafu x'qed jiġri u eh, jibżgħu minn dak li jista' jiġri jibżew minn dak illi jista' jseħħ. U dan din hija biża wkoll tal tal-Kunsill, forsi l-Kunsill jibża mill eh, mir-refuġġati mill-ftehim li sar mat Turkija aktar minn min kollox. Il-kliem u l-prinċipji tagħna jridu nagħtuhom valur bil-riforma kostituzzjonali hemm sistema presidenzjali li m'għandix kontrolli u dan skont il-Kummissjoni ta' Venezja. Irridu niftakru dan kollu meta nkomplu nitkellmu dwar kummerċ, irridu dejjem niftakru l rispett lid demokrazija u l-istat ta' dritt. L-Onorevoli Valero għal żewġ minuti. Nawdu Qed nitkellmu fuq ir-rapport ta' Turkija, il-rapport tal-Kummissjoni tal-2008 kien hemm naf jiena iltqajt mal-laqdiet hemmhekk f'dan il-pajjiż it-Turkija u naħseb dak li ġara f'Ankara dak li sar eh, hemmhekk jintqajt ma' akademiċi rappreżentanti ta' qdiet lokali. Tlabthom jgħiduli x'jaħsbu fuq in-negozjati ta' sħubija u huma b'mod ċar kollha qaluli li il reġim eh, kuħat jafx qed jagħmel u jisperaw li mhux se nagħlqulhom il-bifwiċċhom bin-negozjati u ngħidulhom le. Meta wieħed imbagħad iqis il-problema tas-Sirja u terroristi li jiġu minn dan il-pajjiż. Tkellimna fuq kif nistgħu niġġieldu kontra t terrorizmu l-idea kienet li dak li qed isir hemmhekk kien eh, kienet skuża ngħidu li konna qegħdin niġġieldu kontra l-ISIS. Aħna fil-parlament fil-parlament naraw l Erdogan jaġixxi minnajr ma jagħti l-inqas każ ta' rekomendazzjonijiet tagħna. Araw x'ġara fl-2016 e, imma aħna l-grupp tal-ħodor inqisu id-negozjatni b'mod differenti. Ma nixtiqux li nissospenduhom għax inkella dan ifisser li il-minoranzi hemmhekk inqas u inqas se jkollhom ċans jinstemaw. Grazzi. Jina naħseb li dan huwa l-aħħar diskoss importanti tiegħi fil-Parlament Ewropew Qegħdin niddiskutu il turkija li edha naraw hawnhekk li mawx biżejjed solidarjetà bejn il-popli jiena minn Ċipru. U nixtieq nagħmel żewġ kummenti. Ċipru huwa pajjiż okkupat. Ma taħsbux li dan importanti fid-dibattitu, li nsemmuh fil dibattitu tal-lum, hemm pożizzjoni ċara fuq it-Turkija. Bħala stati membri, bħala pajjiż, aħna ma nafux naqbdu ngħidu li turkija ma Turkija taf tajjeb l-edna. Il-PPP qed titlob li nieqfu min-negozjati. Immissa isna qed ngħidu l tuna il-ħobs imma ħobs kif se nagħmluh meta m'għandniex it-tqiq u lanqas il-fran biex nagħmluh. President, kettini ftit iktar sekondi. Ħafna drabi nejd naħsbu li fċipru lestin il-qaw kull tip ta' soluzzjoni, imma hemm bżonn soluzzjoni li tinvolvi żewġ pajjiżi. Ma zgur mux sessi plebda ċittadin ta' ċipru li se jiffirma dokument fejn eh, jitratta it-two-state solution u jaċċetta dan. Hemm bżonn federazzjoni ek biss nistaw nsibu kaptu ta' din il-problema. Ma jistax ikonna soluzzjoni ta' bżoċ stati. Ejja nuru solidarieta mal poplu eh, ta' Turkija u anke ma' ċittadini eh, ta' Ċipru. Jiena ħallejtek tkompli għax inti qed li kien l-aħħar diskors tiegħek. Isur Carver, Komissarju, nar l-erba mill-medja smajna li kien hemm il-vapuri fil-Baħar l iswet li qegħdin jagħmlu eżerċizzji ma' xi minesweeper ta' Turkija, ġifiri Erdogan nafu li kien irid jixtri l-S400 ġifiri dawn il-sistemi ta' difiża. Anki ġifiri minkejja l-protesti minn NATO, minn mindu il-nista Renju Unit eh, votaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea dejjem nisimgħu iktar retorika fuq anki minn fuq din il-kwistjoni tal-militar. Jiena nispera li hawnhekk toħorġu mill-mantra federalista u n-NATO mhux qiegħda hemm eh, biex iġib sigurtà u paċi fil-Ewropa. Inaħseb li il-fatt li n-NATO ikomplu jkun iktar militarizzat hija xi ġanda tasibna bħalma ngħidu li jkun ankara dejjem iżidu l-armi tagħhom. Istur Borgezio. aħna fl-Unjoni Ewropea ma qatt ma qbilna li Turkija għandu jsir membru x'qatt ma kellu prospettivi. Anki dak iż-żmien it eh, turkija kollha mhux parti, mhux kollha tifforma parti mill-Ewropa, imma fi żmien il-faxxiżmu nafu li kien hemm parti li kienet il-konvenzjoni tal-1933 ta' Ruma kienem eh, nies mit-Turkija li ġew għax kien it-Turkija eh, eh, lajka mhux it-Turkija ta' Erdogan u l-Kalifat Iżlamiku. Turkija ta' dak iż-żmien qed nitkellmu li kienet mistiedna tiġi fi żmien il-faxxiżmu. Intom Eh, eh, aħna nafu eh, ġifiri li intom qed tkunu ipokriti anke meta titkellmu fuq il-refuġjati minn Sirja. Jina naħseb li għanna xiex nistħu meta nafu kemm hemm ġurnalisti fil-ħabsijiet tat Turkija. Is-sur Epidios, mir rapport jorina xinija situazzjoni attwali fit turkija ġifiri ksur ta' dritt tal-bniedem, l-istat ta' drib, it-tortura, l-arresti. Nis jiġu arrestati mingħajr ma jkun hemm ġustizzja, nies jiġu espulsi, m'hemmx eh, rikonoxximent ta' Repubblika ta' Ċipru min-naħa tat Turkija. Għalhekk dawn m'għandhomx jibbenefikaw mill-fondi għax il-ħin kollu jiksru wkoll l-ispazju l-sovranità ta' l-ispazju tal-ajru tal-Greċja. Umma ma jirrikonoxxux ir-regoli internazzjonali, l liġi internazzjonali. Eċifiri mhix xi ġlieda bejn it-Turkija u l-ġerin tagħha għandna ksur ta' liġi internazzjonali. Hemm bżonn innwaqfu n-negozjati għas-sħubija u nwaqfu wkoll il-fondi verament għanna minn xiex nistħu eh, li nejdu li qed niffinanzjaw dan il-pajjiż. Perspektiva prezentata ma' devreme de rapportora. Grazie ħafna sur Preda. Grazzi. Il-pożizzjoni tagħna hija waħda ċara il-pożizzjoni tal-sinjura Piri wkoll kienet il-proposta tagħna sentejn ilu wkoll, però l-kunsill ma segwix it-tmexxija tagħna u għalhekk ma naħsibx illi aħna għandna għanna nkunu realistiċi anzi għanna stati membri li mm, minu affaxxinat mit-Turkija, minu miġbut lejn dan il-pajjiż u oħrajn lejn il-Balkani, qed naħseb fuq Sarajeva hawnhekk pereżempju, hawn ħafna perikli għall-istati membri għall-Balkani irridu inkunu iktar ħorox fil-lingwaġġ tagħna ma' dan il-pajjiż għaliex ma nistgħux inkomplu ninnegozjaw magħhom. Grazzi ħafna Sur Fleckenstein. Grazzi ħafna President, eżis kollegi mijiet u eluf ta' nies fit-Turkija qegħdin ibatu minħabba l-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Issa wasal il-ħin illi l-Unjoni Ewropea tibda sinjal ċar u tibgħat sinjal ċar fuq il-twaqqif ta' dawn in-negozjati li għandhom jitwaqfu b'mod formali mijiet u eluf ta' nies qegħdin fil-ħabs jistennew verdett il-sospensjoni formali ta' dawn in-negozjati naħseb li tagħmel ħafna sens u li hija konsistenti wkoll aħna diġà qeddidna li ħanamlu dan fl-aħħar rapport tagħna jekk ma kienx hemm ir-riformi però dan ma seħħx allura din is-sospensjoni formali għandha tingħadda b'mod ċar ħalli Turkija tkun taf li l-Unjoni Ewropea hija imsieħeb kredibbli hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq sospensjoni u mhux eh, eluq eh, finali il-bib għandu jibqa' daqsxejn imbexxa u miftuħ u għandna eh, m'għandniex nagħlqu l-bieb kompletament. Unsere Unterstützung Die Unterstützung der EU ist wichtig. Aħna, dan ma jfissirx li aħna sanħallu l-popolazzjoni wahda fuq siq waħda, aħna fil-Parlament Ewropew sankomplu eh, nitolbu għal Helsin ta' Demitic u għal daw kollha li qegħdin fil-ħabs b'mod inġust. Grazzi ħafna l-Onorevoli Limis, miss l-Onorevoli Vistisen għal minuta. It-Turkija hija Er det det har øh, lavet den mest Il-Turkija qatt ma kienet pajjiż Ewropew u tajjeb li l-Parlament Ewropew issa huwa kritiku fir-rapport tiegħu fejn għandha x'taqsam l-adeżjoni tat-Turkija. It-Turkija l snin sħaħ u rrid illi qegħdin jimxu iktar lejn l-iżlamizzazzjoni u anke l-mod ta' kif eh, l-Ewropa anzi il-mod ta' kif it-Turkija tinfluwenza l-Ewropa, pereżempju l-okkupazzjoni f'Ċipru. Għalhekk irridu nkunu ċari għall aħħar irridu nkunu onesti dawn qatt ma se jkunu membri tal-Unjoni Ewropea jgħidu ċara din. Is-sur Ali għandek minuta. Grazzi ħafna President, kollegi, il-rapport finali tal-2018 dwar it-Turkija mhux ħajjejn id-dialogu kostruttiv bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija. Sospensjoni hija xi ħaġa naċċettabbli qabel nieħdu d deċiżjoni fil-Mali finali rridu inqisu dak li ġara riċentament eh, fir-riformi ta' Turkija eh, fl-2018 kien hemm deċiżjonijiet li qed jagħmlu iktar allinjament mal-istandards Ewropej min-naħa ta' Turkija, però il-Ministeru tal-Ġustizzja wkoll irid jagħmel riforma tal-Ġustizzja skont il-Kunsill tal-Ewropa u anke l-Unjoni Ewropea u anke il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali, l-pjan ta' azzjoni fuq il-ksur tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-dritt tal-bniedem. Is-sospensjoni tal-taħdidiet mat Turkija sa tkun xi ħaġa negattiva fuq il-popolazzjoni Torka meta tqis l-elezzjonijiet fl-Unjoni Ewropea u Turkija, irridu noqogħdu attenti ħafna x'tib ta' messaġġi qegħdin nibatu lil min ħajvvota. Uh, Solle, un minut. Sur Sole għal minuta. Grazzi ħafna għada sa nivvotaw fuq sospensjoni formali tal-taħdidiet tagħna mat Turkija, deċiżjoni tal-2004 illi Dawn it-taħdiet li l-om għaddejjin 15 il-sena u ġraw ħafna affarijiet matul dawn l-aħħar 15 il-sena, però il sitwazzjoni issa issa ifriżat u kieku it-Turkija baqgħet miexja fid-direzzjoni tajba dan ma kienx ikun il-każ. Però sfortunatament is-sitwazzjoni fit-Turkija marret il-baħar matul dawn l-aħħar snin fejn għandhom xaqsmu drittijiet fundamentali, il-libertajiet essenzjali, degradazzjoni kbira l-nies illi jintbatu l-ħabs is-sur kalala wieħed minn eluf ta' nies illi spiċċa f'din is-sitwazzjoni, però s-sospensjoni ma naħsibx li hija soluzzjoni biex id-demokrazija tibqa' ħajja fit-Turkija eh, irridu nżommu l-bib imbexxaq mhux jekk mhux għall preżent imma għall futur jekk mhux għalina għal dawk il-ħafna toroq li qegħdin jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja u l-kelliem jinqatalu l mikrofonu issa il-sinjura michels erdogan hatte den kollegi erdogan il-ku detali li ma rnexxiex erdogan raħ isu miraklu minn hemm fuq U l-Unjoni Ewropea tippermetti ħafna affarijiet lit Turkija u qed eh, talaq daqsxejn għajnejha għal mod ta' kif qed isir anke ksur ta' drittijiet eh, tal-bniedem. Is-sur Nazruka pereżempju li ġie meddet snin kbar ta' priġunerija u anke jagħmel strajk tal-ġuħ u dawn huma t-tip ta' affarijiet illi tagħmel meta tkun iddisprat sitwazzjoni disprata din hija xi ħaġa li rridu nħallsu lejha b'ċerta serjetà, pereżempju, is-sitwazzjoni tan-nisa li fit-Turkija huma inviżibbli. Irridu niżguraw illi li friżar ta' dawn in-negozji li jkun hemm friżar ta' negozjati u mhux sospensjoni totali ejja nuru solidarjetà għaliex it-turkija hija iktar minn sempliċiment erdogan it-turkija hija l-oppożizzjoni is-soċjetà ċivili dawn għandhom bżonn l-għajnuna u l-vuċi tagħna għandek blue card taċċetta is-sinjura sojdrova taċċetta sinjura mikkels qed nitkellem lilek iva Grazzi. Aziz kollega, smajtek titkellem dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għamlet skambju fi ftehim u rridu nagħlqu ħalqna għal nuqqas ta' libertajiet fit-Turkija, però dan mhux minnu aħna mhux ser nibqgħu sikta, aħna nitolbu lit Turkija sabiex teħles il priġunieri politiċi aħna diġà bħala delegazzjoni tlabna sabiex il-priġunieri jeħelsu taf dwar xi qed titkellem. Eżis kollegi, nixtieq infakkarkom fil-fatt illi f'din il-Kamra għandna sitwazzjoni fejn aħna fost il-gruppi politiċi qbilna illi bil-ftejji mat Turkija stajna nżommu l Erdogan ostaġġ, però labuna irridu nkunu kritiċi u rridu dijalogu kritiku. Is-Sur Castaldo għal żewġ minuti. Grazzi, President. Din id-diskussjoni hija fuqta għaliex tliet eh, ġurnalisti ġew imkaċija mit-Turkija għax ma kienx mixtieqa. It-Turkija hija l pajjiż għal ġurnalisti, hemm 78 ġurnalist fil-ħabs. Dan kollu qed jaffett x-xandir. Ftit il-bot mill-elezzjonijiet lokali, sitwazzjoni qed tmur għall-ar hemm ukoll l-istat ħażin tal-ekonomija u l Sur ta' dritti umani. Ankara hija eċċezzjoni, it-Turkija għadha kandidat għasħobija tal-Unjoni Ewropea għalkemm kulħadd jgħid illi dan m'għandux ikun il-każ, però dan huwa tort ta' ħadd. Kati Piri mexxi dan id-dossier u fl-2016, l-2017 labna sabiex ikun hemm sospensjoni fit tatidiet u forsi dan jiġi konfermat għada, però l-affarijiet għadhom fidejn il-Kunsill. maħnet namlu xejn u għetni nitolbu li l-affarijiet jittajbu għahidhom, pero dan mhix situazzjoni realistika, hija situazzjoni ipokrita u miex għettajna it-Turkija b'mod ċar hija pajjiż strateġiku għalhekk m'għandniex ninsew ir-rabtiet tagħna, però rridu forum ta' kooperazzjoni u dijalogu ġodda. Irridu nagħtu messaġġ ċar, messna għamilna dan ħafna ilu huwa ċar illi il-pożizzjoni ma qed tajn lil ħadd mhix qed tajn lilna lill popolazzjoni Torka li huma vittmi tas-sitwazzjoni qed jitolbuna sabiex anzi ser jakkużawna fil-futur li ma minna xejn f'waqtu. Is-Sur Colombier għal minuta. Ir-rapport ippreżentat mill-kollega Sinjura Piri ma jistax jaħbi l-verità sitwazzjoni fit-Turkija hija ta' tħassib kbir. U anki l-ikbar dawk l-iktar fanatiċi tat Turkija u ta' subija tat Turkija issa eh, qed jerġa' jkollhom xi dubji. Però r-rapport tas Sinjura Piri ma jeskludix il-possibilità ta' dħul fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti, t Turkija ma tistax tkun fl-Ewropa għal raġunijiet kulturali u għal raġunijiet ta' ċivilizzazzjoni. Għalkemm in-nies tat Turkija jixir l-om ir-rispett tagħna. Irrid ikun hemm l-modernizzar tal- l-Unjoni Doganali. Però dan huwa kontra l-interess tagħna. Qed nistennew li jkun hemm iktar ksur tad drittijiet umani. Jiena nistaqsikom sabiex tivvotaw għall-alternattiva għal riżoluzzjoni alternattiva ppreżentata mill-INF. L-Onorevoli Papadakis. Jina Kostas. Mela. Għandek il-kelma l-minuta. Il-klassi tal- eh, burġwa ta' Turkija qed jaħkmu il-miet eh, territorjali kif ukoll spazju tal-ajru u t turkija hija il mexija il mexejja fil-konfrontazzjoni eh, li hemm mal-Russja. Ir-rapporti tagħna forsi għandhom ħafna kontatti ma' Erdogan. Imma Turkija hija parti kontrattwali li sempliċement tirrifletti l-arranġamenti tan-NATO fir-reġjun. Kif ukoll kwistjoni ma' ċipru għall ġestjoni tal-enerġija, jiena nistaqsi X'inhu l-lan ta' dawn ir-rapporti aħna nħin kollu nsemmu differenzi mal-ġirien dwar il-frontieri tal-art, l-ispazju tal-ajru, frontieri tal-baħar, eċetera. Iridu nkomplu niġġieldu kontra id dizinni tal-imperjalisti tan-NATO u l-Burġożija. Grazzi. Sorry, thank you. Next to speak. Grazzi issa, is-Sur Kaza għal-minuta. Grazzi, Sur President taħt l-amministrazzjoni li għandna bħalissa turkija tinsab iżjed il bogħod minn sħubija fl-unjoni ewropea milli kienet meta applikat snin ilu. mingħajr midja ħilsa ma teżistix demokrazija il każ ta' pelin unker juri eżattament l-istat ta' demokrazija fit-turkija. pelin hija parti minn konsorzjum internazzjonali ta' ġurnalisti investigattivi u kienet waħda minn dawk li rrappurtat fuq l iskandlu tal paradise papers dak li kitbet ma nnegat ħadd u issa qed tiffaċċja tlettax-il xahar ħabs u numru ta' multi. dan kollu għaliex fir-rapportaġġ tagħha semmi nies importanti fil-politika nies ta' poter fil-gvern tork. Pelini hija omm u din is-sentenza jekk tiġi fis seħħ tkun tfisser illi l omm tiġi sseparata mit-tarbija tagħha. din hija amministrazzjoni krudili u bla qalb u l poplu tork jixtaq aħjar għalhekk qed insejjaħ fuq il kollegi tiegħi hawn illum fuq il kummissjoni fuq il kunsill ħudu azzjoni issa u jitolbu lill awtoritajiet torok biex iwaqqgħu dawn l-akkużi fażulli kontra pelin unker. Grazzi, issa is-sur Kirkos għal minuta. Grazzi ħafna, x'ingħidu dwar is-sospensjoni dwar relazzjonijiet Is-Sur Weber għal dan li Turkija m'għandix posta fl-Unjoni Ewropea. Jagħmlu x'jagħmlu anke wara 20 sena il-ftehim ta' Siemens u il- ftejim ta' Deutsche Bahn hemm biljuni ta' euro dan ifisser li hemm ħafna spazju għal kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea rispettivament tal-kriterji ta' Copenhagen. Iżda Turkija tkompli tikser l-istituzzjoni demokratiċi. U mux jtwet u l vizjon demokratika, aħna nafu aħjar sfortunatament huma u għapropju l-gvern ta' Turkija stess li jt joqtol l-aspirazzjonijiet ta' Turkija. U il-gvern Griku kol jappoġġa dan. Thank you very much, President. Well, I've always taken the view that we L-Onorevli Van Onden jina dejemet li rridu nżommu li Turkija qrib tagħna anka jekk l-ebda naħa ma hija illuża dwar il-proċess ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea li kienet ta', ta benefiċċju kemm ma' Turkija u tal-Unjoni Ewropea jgħidu li kultant taħjar eh, li tivvjaġġa milli tasal u dan il-vjaġġ ilu għaddej 15 sena for hemm minni jgħid anke minn 30 sena. Għalfej għan komplu għalfejn eh, għan għamlu s-sitwazzjoni qarbi li nsospenduha issa, mhux fl-interess tal-Unjoni Ewropea li noħolqu animożità mal-ġirien tagħha. Sur Banjer, hu nota ta' dan li qed ngħid fis tul is-snin kien hemm firxa ta' ostakli għal progress mat-Turkija u ħut minnhom reali oħrajn le. Waħda konsistenti kienet Ċipru. L-Unjoni Ewropea titkellem fuq il-prinċipji ta' demokrazija imma mbagħad tinjora eh, il-poplu ta' terz tal-gżira ta' eh, Ċipru. Il-siġijiet motija lil ċipru għandhom ikunu proporzjonati għandek terz tal-gżira u għandhom jinataw jew status ta' membri jew inkella ta' osservaturi għall-inqas. Għal darba oħra llum qegħdin nitkellmu dwar it-ħejja ta' tul ta' subija tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea ma m'għadniex nitkellmu dwar dan għaliex it-Turkija huwa pajjiż Iżlamiku. U nistgħu naraw bħala l-kalifat tal-Bosforu Eh, mandax taqsam xejn mal-Unjoni Ewropea. Turkija mandiġ posta fl-Unjoni Ewropea. L-grupp politiku tiegħi ħafna drabi talab li n-negozjati ta' sħubija jiġu mhux biss sospiżi imma mitmuma. Imma ħatma ma ta' każ it-talba tagħna ma sa għandna ċans ieħor ġimgħa li għaddiet Martin Weber qal li n-negozjati ta' sħubija għandhom jintemmu jekk Um, jintemmu jekk isir president tal-Kummissarju il-Kummissjoni. Għalfej għandna nistennew, għalfej ma naġixxux minn issa. Jekk intom tivvutaw għall emenda 17, inkunu nistaw intemmu il-proċeduri u il-negozjati ta' subija. Għalek, qabel l-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament ejja nibatu dan il-messaġġ liċ ċittadini. Grazie ħafna, Sur President. Għawek għanna ftit paġni ta' tekst miktub verament tajjeb għall approvazzjoni tagħna, imma din miex letteratura, il-sbuħija tal-klim e, m'għandix taqsam mar-realtà politika. Il-politika hija l-arti li tkun tista' tibni u tapplika is-seta tiegħek l-Unjoni Ewropea hija l-iżjed parti tad-dinja li tikber bil-mod filwaqt li t Turkija tista' tkompli tibni u teżerċita s-saħħa tagħha għandha ġlidiet mal eh, l-edewa tagħha kemm ġewwa u barra. Ir-riżoluzzjoni u il-fatt li qed nifirħu għax issieħbet man NATO isnet inkunu innoċenti. Dawn huma minuvri ta' Turkija u ta' seta ta' Russja wkoll kien hemm 40 unità eh, torka li parteċipaw fil-eżerċizzji mbagħad ħajkun hemm missili kontra l-ajruplani il-sistema SS-403 li tindbat it-Turkija, ġviri il turkija terġa tibni mill-ġdid l-Imperu Ottoman. Prin δύο χρόνια b'afto do το βήμα bisimani επισημάνει τον ύπουλο Sentejn ilu minn hawnhekk jiena kont kellimt dwar il-mod intelligenti kif it-Turkija qed jagħmel ftehimiet sabiex jipprova Eh, isolvi il-problema tal-immigrazzjoni bħafna flus kien hemm ksur tar-regoli tagħna. Sentej wara 5 biljuni euro wara l-Ewropa għada mobija bil-immigranti. Weber adotta ir-retorika tiegħi jiena mhux biss sodisfatt, inħossni vindikat u mhux qed nara xi eh, xi demokratiċi mill PPE li akkużaw il-Weber li huwa razzist fi famlu bija fismi. Now for one minute, uh, Ms. DeLange. l DeLange. Is-Sinjura Drang, skużani, Iva mhix problema, ħanibda issa bil-minuta tiegħi. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għar-rapport tagħha. Grazzi, Sinjura Piri. Mhuwiex faċli li wieħed ikollu maġġoranza wiesa fl-affarijiet li għandu xaqsmu l-affarijiet barranin f'din il-kamra mar nexxielek u nixtieq ngħidlek proset. U din l-opinjoni hija aktar b'saħħitha milli sempliċiment nippruvaw nikkuntentaw in-nies. Jiena naħseb li ħasra iżda li hemm moviment sabiex nissospendu imma mhux inwaqfu in-negozjati jekk tisimgħu l-kollegi hawnhekk. Tistgħu tisimgħu li it-Turkija qed dejjem titbiet mill-Unjoni Ewropea kull sena u l-konklużjoni naturali hawnhekk hija li eh, irridu nagħmlu sobija alternativa, ġir ma rridux nitilfu l-qalb mal-ġbejna imma rridu nsibu alternativa mux niprofaw nqajmu mill-mewt negozjati li mitu u sinjura Piri dispjaċini ħafna l-emenda tijak stess 21 tajt Iva ħna ħan sospendu toqdux tinkwitaw l ambizzjonijiet Ewropej ta'kom eh, għadhom ħajjin imma qed tippruvaw Ehm, noġbu, nitoġbu ma' kulħadd. Iva, skużawni kontet niċċekkja xi ħaġa fil-karti, skużani, għamilt żball. Mela, issa, Sur Lopez għal-minuta. Ringrazja ħafna sur President l ewwel dak li xtaqt nagħmel u ringrazzja r rapporter ta' dan ir-rapport tal-ħidma tagħha mhux biss ta' dan is-sena imma tal-ħames snin intensivi li saru fuq it-Turkija, suġġett li mhux dejjem faċli. Aħna qegħdin nibatu t aħħar teddida lill-gvern tal-Erdogan dwar il-drittijiet li sparixxew f'dawn l-aħħar snin fil-fatt anka wara l-golb ta' stat rajna bidla kbira rajna ksur sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem, nuqqas ta' rispett tal-minoranzi, kif ukoll arresti ta' ġurnalisti ġurnata wara l-oħra. U dek li kienet li eh, fl-aħħar eh, bidlet kollox kienu riformi kostituzzjonali li bidlu it-Turkija minn waħda moderna l waħda monolitika imma issa rridu nibatu messaġġ li l-Erdogan mhuwiex it-Turkija għandna bżonn kanali ta' dialogu u negozjati xinija, xinu l-modernizzar tal-ftejjin tal-dwana, kif ukoll il-liberazzjoni tal-viżi biex inkunu nistgħu nagħtu lura l-istat ta' dritt li Turkija. Grazzi issa l-Onorevoli Teo Karus għal-minuta. My micro, please. It turn on. Now, thank you. Mikrofonu, issa tajjeb, tajjeb. Grazzi, Sur President. Ir-rapport jinjora l-prinċipji fundamentali tal-liġi biex isolvi din il-kwistjoni, anzi, jappoġġa ċertu gideb li jgħidu li kien hemm f'Kamp Montana is-soluzzjoni mhijiex kompatibbli mal-valuri tal-Unjoni tagħna u dan ifisser li ċipru qed tiġi mibdula f'Turkija. Il-rapport ehm, ma jirrekoroxxix ir-Repubblika ta' Ċipru kif ukoll ma jagħtix ir-responsa ma jpoġġix ir responsabbiltajiet fuq it-Turkija. Meta titkellmu fuq l-aġġornament tal-ftehim tad dwana, eh, fuq x'qed titkellmu m'hemmx wieħed fis-seħħ? Ir-rapport jinkludi ċertu ehm, ħolm eh, għal dik li hija Turkija bbażat eh, fuq il-gideb speċjalment għal dik li hija l perpetwazzjoni ta' xi okkupazzjoni illegali ta' pajjiżi u ta' prova l-okkupazzjoni ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. President interrompi. Kull sena nitkellmu fuq dan li żjed ħaġa importanti għal pajjiżi l-okkupazzjoni ta' pajjiżi mit-Turkija. Iva naf kulħadd għandu ċertu kwistjonijiet li huma importanti għalina imma jiddispjaċini li regoli huma dawk u rridu nirrispettawhom. U dan huwa obbligu tiegħi, imma jiena naħseb li inti kont ċar fil-messaġġ tiegħek. Mela, issa ngħaddi lill onorevoli Arnautu għal minuta. Grazzi, Sur President. Fl-1999 il-Kunsill Ewropew irrikonoxxa b'mod uffiċjali it-Turkija u ta' l-istatus ta' e, pajis kandidat. 20 sena wara dan ir-rapport qed jitlob is-sospensjoni tan-negozjati mal-darboħra, il-Parlament itkaxkar saqajh. Hemm bżonn li nitkellmu mingħajr ipokrizija rridu nistennew 20 sena oħra qabel ma nagħtu sinjal li Turkija li qatt ma tkun stat membru. Il-linja tagħna dejjem kienet soda Anka fl-1996 Jean-Marie Le Pen fakkarna li Turkija miex Ewropea minn għal dik li għal-ġeografija, storja u laqas kultura. Anka jekk forsi dawk li jridu Ewropa multikulturali ma toġobiex, toġobiex bomx. U anka minkejja dawk li qalu li l-Ewropa mandiġ tkun klabb nisrani. Samit senilu il-komunitajiet kristjani rappresentaw 40% um, tal-komunità turki torka imma issa bil-kem għadhom jidru. Grazzi san onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, signuri. It-Turkija hija l-imsieħeb strateġiku tagħna fuq l-immigrazzjoni, fuq kwistjonijiet ta' migrazzjoni u sigurtà. Aħna għandna bżonn nikkundannaw b'mod ċar l-abbuż ta' setat ta' kontra ta' ġida kontra it-terrorizmu lil dawk li oppodu l-awtoritajiet. Ftit ilu kellna id-delegazzjoni torka u hemmhekk tlabna li jinħelsu il-priġunieri politiċi għal darboħra tlabni għadi. Ir-rappreżentanti Turtorok għandhom interess li jkomplu dialogu u li jipparteċipaw f'Erasmus u programmi oħra. Jina minix favur is-ħubija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea ma' nemmen li għanna bżon nużaw il-mezzi kollha disponibli biex nipromovu is-soċjetà ċivili, il-polarità politika u drittijiet tal-bniedem. Il-Parlament Ewropew irid juża is-sospensjoni ta' dawn in-negozjati bħala E, eh, xprun sabiex noħolqu forma ġdida ta' relazzjoni li twassal għal dialogu. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Papadakis Dimitris. Sur President, jidispieċini najt imma dan huwa teatru tal assurd Għal darboħra edin nipruvaw in eh, nikkundataw ċertu interessi hemm min huwa favur l-interruzzjoni tal-ftejta tal-relazzjonijiet, ma fl-istess ħin iridu jaġġornaw eh, il-ftejim doganali ma' Turkija dan ifisser memx eh, obbligu għat-Turkija ma fl-istess ħin qed inservu l-interessi ekonomiċi għat-tnej minnaħat tal-Unjoni Ewropea kif ukoll naħa tal-Turkija. Aħna dak li rridu. Għalhekk ejja nippruvaw niċċaraw l-affarijiet. Aħna verament irridu li t-Turkija jkollha perspettiva tor Ewropea iva imma jekk tirrispetta il-valuri tal-Unjoni għalhekk ejja naħsbu dwar dan. Xi ksibna bil-politika tagħna aktar arresti, aktar eh, deportazzjonijiet ta' ġurnalisti, edin nkomplu l-okkupazzjoni militari ta' ċipru, 40% ta' ċipru, teddid kontra iż-żona ekonomika ta' stat membru. Kirja Proedre, mettis. L-Onorevoli Marias, Sur President, din il-prezentazzjoni hija l-2500 darba li qed nitkellem u Issa qed nitkellem fuq Turkija. Turkija li għadha qed tokkupa kważi 40% tat-territorju ta' Ċipru. Turkija għada qed teddet il-Greċja qed tikser l-ilmijiet territorjali u l-spazju tal-ajru Turkija li ma tridx tikkonforma mal-liġi internazzjonali ma tippermettix eh, l-Grigi li kollom aċċess għal proprjetà tagħhom u dan minkejja l fatt l-Kummissjoni rikonoxxiet li għatem kwistjoni fuq il-propieta tal-popolazzjoni. L-unika soluzzjoni sabiex il turkija tikkonforma hija li nagħmlu sanzjonijiet diplomatiċi u ekonomiċi din hija l-unika soluzzjoni hawnhekk. U issa li ikun hemm l-interruzzjoni immedjata ta' taħdidiet mat-Turkija kif ukoll ma nippermettux li jkun hemm finanzjar li jasal min-naħa tal-Unjoni Ewropea li Turkija. Grazzi. Il-lega kienet tajt le għatħul ta' Turkija fl-Europa, għat kompli tajt le għatħul ta' Turkija, għaliex għax dan huwa proġett miġnun, proġett kriminali li nipprova naħsbu li ndaħlu fl-Europa pajis li huwa 100% Islamiku hija xi ħaġa li ħadd kisser b'mod eh, ċert u definittiv il-ponent. L-Europa tajt le għalix ċittadin minn kull ħamsa e, fit-Turkija jgħidu li jżommu mal-ISIS. 3 miljon rifugġat huma preżenti fit-Turkija għalix il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea tajt li saru aktar minn 3000 reat li jiksru drittijiet tal-bniedem lej minorenni lej nisa, eċetera. Ġbir dawn huma ftit minn raġunijiet għalfej aħna dejjem ħanajdu le għal sħubija ta' Turkija fl-Ewropa u tkun verament ġennata xi ħaġa kriminali li naħsbu li nimxu l-qudiem fi proġett li diġà ra 15 biljun euro ta' ċittadini Ewropej mormija biex nikkonvinċu l-Turkija tidħol fl-Ewropa jenużaw dawn il-flus għal bżonnijiet tat-Taljani tal-Ewropej u mhux narmuhom Grazzi ħafna issa l-onorevoli Ademova l-minuta. Grazzi ħafna għalina u għacċar li l isħubija sħiħa ta' Turkija fil-Unjoni Ewropea miex ċaġa li naraw possibli għalek il-negozjati fl-2005 bdew minajr il-garanzija ta' sħubija sħiħa Il-Turkija għandha problemi f'numru toqsma l-ewwel net il-drittijiet fundamentali, l-libertà tal-mezzi tax-xandir dan huma kollha valuri importanti imma il-partiti kostituzzjonali fit-Turkija u nies li ma japprovawx li dak li jiġri fit-Turkija il-politika għandha tenkoraġixxi riformi politiċi biex tippromuovi d-demokrazija fit-Turkija. Għanna niftakru kemm hija importanti t-Turkija fil-qasam tal-politika barranija, sigurtà, ekonomija, l-ġlida kontra t terrorizmu għalhekk jiena nistaqsi ir-rakkomandazzjoni li negozjati mat Turkija hija xi ħaġa li għandna nsegwa ħadd faċilità e, jew ħadd tagħmel aktar sigur il-frontiera li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u x'inhi l-alternattiva li nippreżentaw lin numru ta' ċittadini li huma favur l-Unjoni Ewropea ħankunu edin nimbottaw l turkija aktar lejn l-Islamizzazzjoni u r-radikalizzazzjoni. Grazzi. Dank, non vedi da sija. Grazzi ħafna. Jiena diġa ringrazzjajt il-rapporter, allora mux se nirrepeti dak li ntqal, jiena bħala ġurnalistu kol ninkwieta dwar nuqqas ta' libertà tal-medja fit-Turkija u hemm ġurnalisti li għadhom il-ħabs. Dan għaliex huma sempliċement jagħmlu xogħolhom u għanċettabli wkoll ir-rappreżentanti barranin tal-medja wkoll ma jingħatawx akkreditazzjoni bħalma ġara dan l-aħħar għal rappreżentanti tal-Deutsche Spiegel fost oħrajn. U allura għandna wkoll każ ta' ġurnalist illi ilu l-ħabs mingħajr ma ġie akkużat bl-ebda mod bekk. Rridu narfu illi 50% ta' ċittadini Torok ma japprovawx dak li qed jagħmel il-Gvern Tork. Jiġifieri din mhix espressjoni kontra ċ-ċittadini iżda kontra l-Gvern ta' Erdogan. Irdu nagħmluha ċara li aħna nappoġġjaw forzi demokratiċi fit-Turkija. L-Onorevoli Dan Ġan Baski jissek joġbok. Grazzi ħafna, President. Sur Jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal dan ir-rapport għaliex sa fl-aħħar għandna rapport dwar it-Turkija illi huwa qrib ir-realtà. It-Turkija mhijiex stat Ewropew għaliex huma jindaħlu anki fil-affarijiet tal-pajjiżi fil-viċinat tagħhom, pereżempju bħal każ tal-Bulgarija xi ħaġa inaċċettabbli din kemm għal dak nixaqsam il-Musulmani fil-Bulgarija, kif ukoll fir-rigward tat tentattiv illi jiġu organizzati partiti politiċi biex ikun hemm influwenza fid-deċiżjonijiet politiċi fil-Bulgarija. Xi ħaġa inaċċettabbli din. Ma nistgħux naċċettaw bl-ebda mod u allura jiena nisħaq illi irridu nwaqfu l proċess ta' adeżjoni. Nittama li għada fil-votazzjoni nuru li aħna favur din il-ħaġa biex b'hekk il-kummissjoni tkun obbligata li twaqqaf darba l dejjem in-negozjati. L-Onorevoli McAllister. Signori, il-medja ħilsa hija xi ħaġa essenzjali għall valuri Ewropej. Xi ħaġa ċentrali wkoll għad-demokrazija. U allura importanti illi aħna nħarsu lejn paragrafu 8 tar-rapport illi jindika illi hemm miżuri sproporzjonali, sproporzjonali u arbitrarji illi jintużaw biex il-libertà tal-istampa fit-Turkija tiġi mxekkla. Nhar il-ħadd diversi ġurnalisti barranin kellhom jitilqu mit-Turkija għaliex dawn tilfu l permess tagħhom biex jirrapportaw mill-pajjiż. U allura issa eh, dak li qed isir fil-konfront ta' ġurnalisti torok qed isir anki fir-rigward ta' ġurnalisti barranin. Dawn qegħdin jiġu ddikjarati bħala edewwa tat-Turkija. U allura b'hekk għandna ostakli għal-libertà tal-espressjoni ma nistgħux naċċettaw din il-ħaġa. Grazzi l-Onorevoli Mamikins, grazzi President l-ewwel, grazzi l Kati Piri, ir-rapporter, għal xogħol importanti ferm tagħha. Imbagħad xtaqt ngħid ukoll illi dwar l-irtirar tat truppi tal-Stati Uniti tas-Sirja naraw illi t-Turkija hija aktar minn qabel importanti għas soluzzjoni f'dan il-pajjiż għaliex it-Turkija tista' tgħin biex jkun hemm anki kontroll mill-ġdid fit-territorju tas-Sirja biex tassew naslu għal tmiem tal-konflitt ta' tmien snin. U allura Dana jista' jseħħ billi jkun hemm ukoll appoġġ għal proċess ta' paċi u anki naraw li jkun hemm l-involviment tal-pajjiżi tal-viċinat fis-soluzzjoni għal paċi. Nafu illi t turkija u r-Russja għenu biex ikun hemm il-waqfin mill-ġlied u se jkun hemm rawn ieħor ta' taħdiet ix-xahar li ġej u allura jridu nappoġġjaw ir-riżultati ta' dawn it taħdiet tal-paċi għaliex is-slim u f'dan il-pajjiż huwa importanti anki għall-Ewropa u anki biex nindirizzaw il-problema tal-ġelida barranin. Grazzi l-Onorevoli Demis Makerissa. Grazzi. Jiena rajt ir rapport li kritika ferm lit torpija u hemm ħafna dettalji dettalji dwar x'qed jsir li huwa ħażin fit-Turkija Pero minix qed nara biżżejjed dwar fir-rigward ta' konklużjonijiet adattati, per eżempju li nwaqfu l-finanzjament għal dak li xaqsam il-IPA2. Il-finanzjament tinaqqas, pero xorta waħda qed ikun hemm proporzjon ta' finanzjament li qed jgħaddi lejn it-Turkija. Dan kollu mhux ikollu impatt għaliex xorta waħda it-Turkija huwa stat awtokratiku fl-aħħar mill-aħħar. Irridu nwaqfu n-negozjati, it-Turkija ma tistax tkun membru tal-Unjoni Ewropea billi insaħħu anki l-Unjoni ta' dwana wkoll tista' tibgħat messaġġ ħażin li naħseb illi il-messaġġ illi qegħdin nibatu huwa skorrett fir-rigward tal-Unjoni tad Dwana. Dan huwa punt li huwa nieqes mir-rapport hija ħasra. Grazzi. Il-kelim li jmiss. L-Onorevoli Cristoforo, grazzi President. Dwar it-Turkija. Hawnhekk tassew qegħdin nuru x'inhuma l-valuri tagħna, irridu niddefenduhom dawn il-valuri flimkien mal-prinċipji tagħna. Aħna rridu nobbligaw lit Turkija biex tirrispetta r-riżoluzzjonijiet tiegħi. Però it-Turkija mhux qed twieġeb għal dawn it-talbiet tagħna. X'għandna nagħmlu meta jkun hemm il-ksur tal-liġijiet tal-pajjiż, meta jkun hemm anki theddidiet fir-rigward ta' pajjiżi oħra, x'għandna nagħmlu? Jekk huma ma jimplementawx dak li wedu, aħna minħatana ikonna nwaqfu l-għajnuna ta' adeżjoni lit-Turkija. Liema ċittadini imbagħad ikun irid iħallas għat-Turkija? Ċertament it-Turkija trid tkun konformi ma' dak li aħna qegħdin nitolbu. Ma nistgħux aħna nippromovu l-Unjoni Doganali għaliex aħna minnaħa tagħna ppruvajna nagħmlu mill-aħjar li stajna, però xorta waħda t Turkija tibqa' intransiġenti. L-Onorevoli Rodriguez, grazzi President. Ħadd ma jixħad li rwol importanti illi għandha t il turkija fil-kriżi migratorja. U allura nafu illi iva hemm erba' telef illi huma miżmuma fit-Turkija fosthom anke mħalfin. Il-komunikazzjoni soċjali hija projbita u anki ħafna siti fuq l-internet huma magħluqin. B'hekk, is-sitwazzjoni hija waħda negattiva ferm. L-Unjoni allura trid tkun ta' pont biex bekk tara illi tiffaċilita d-demokrazija.